Malu u l-votazzjoni issir għada. Dernier débat, plus exactement les interventions d'une minute. Dan kien l-ħar dibattitu. Allum issa għanna il-diskorsi ta' minuta taħt artiklu 163 sa' nibdew mis sur Roland. Grazzi, Signora President. Eh, Caterpillars Group sar jala s-sit tiegħu fil-Belġium. Dawn se jaffettwaw eluf ta' impjiegi din hi xi ħaġa inaċċettabbli. Turi in-nuqqas ta' empatija minn min ħaddem fl-2013 dak iż-żmien saru ħafna konċessjonijiet biex dan il-grupp jiġi salvat, però il-ġestjoni tal-Istati Uniti ddeċidew li jgħalqu mingħajr l-ebda spjegazzjoni m'għamlux dijalogu soċjali. Dan huwa diżastru u għandna bżonn nieħdu Għanna natu r risposta tagħna għanna wkoll bżon politika industrijali aħjar. Grazzi, Signora Boxcar. Boxcar. Grazzi, Signora President. In-nisa fl-Ewropa, speċjalment fiż-żoni rurali, għandhom ħafna diffikultajiet serji meta jipprovaw sibu xogħol ikollhom stabilità finanzjarja anka minħabba li ġili jintaqgħu ma' diskriminazzjoni dawn huma kwistjonijiet li jaffettwaw il-benesseri tal-familji fl-istati membri ta' l-Unjoni Ewropea fir-Rumanija għandna proposti għal miżuri pubbliċi illi forsi għandna nqisuhom fuq livell Ewropew. Jiena qed nitkellem noffru faċilitajiet għal nisa li jgħixu f'żoni rurali biex isibu xogħol tajjeb, appoġġ għal nisa li jaħdmu wkoll f'pajjiżi Ewropej oħrajn, tests eh, b'xejn għal nisa tqal, aħna nemnu illi l-gvernijiet u s-soċjetà u l- eh, nistgħu naħdmu flimkien biex insibu soluzzjonijiet għal dawn il-problemi. Is-Sur Marjas. Grazzi, Signora President. Il mm, deċiżjoni negativa li tieħdet mill-Kumitat tagħna fil-Parlament tagħna turi illi l-Ewropa pal Ponzju Pilatu mhijiex kapaċi taċċetta il-ħsara illi għamlet il-Ġermanja l-Greċja. Turi l-Ewropa saret Ewropa Ġermaniża, Ewropa li ma tarafx l-istorja tagħha. Naħseb illi Berlin illum għamlet ukoll dikjarazzjonijiet provokanti. fejn int qal li mhux ħajsir l-ebda kumpens għaliex dawn ma' kwistjonijiet li ġew indirizzati fil-passat. Ovvjament, ir-responsabilità wkoll qiegħda fidejn eh, kienet fidejn is-Sur Tsipras li ma tax appoġġ għal din il-proposta. Is-Sur Selimovic. Grazzi. L-elezzjonijiet li ġejjin issa fil-Bosnia u Herzegovina waħda miż-żewġ entitajiet ta' Republika Sirbsa illi kollhom uh, referendum U dana qed jiġri minkejja l-fatt illi l-Qorti Suprema tal-Bosnia qed tajt li dana jikser il-Kostituzzjoni sekolari tal-pajjiż. Jiena nifhem sa ċertu punt il-kampanja elettorali, imma dawn huma kwestjonijiet delikati u jistgħu waslu għal konklużjonijiet eh, gravi. E, edha mish qed timxi kontra l-Kostituzzjoni, però edha e, e, edha testimola il konflitti. Fil-Balkani kien hemm il-paċi u ħdimna ħafna għaliha. U rridu namlu mod li il-paċi u l-istabilità ħadd ma jista' iwaqqafa għax inkella ma nkunux nistgħu nerġgħu niksboha u l-Unjoni Ewropea għandha titlop li dan il-referendum jitwaqqaf. Fissur Ferreira. Grazie, President. Il-fat illi situazzjoni soċjali u ekonomika ta' ħafna ċittadini fl-Unjoni Ewropea Eh, marret l-ura. L-Unjoni Ewropea trid twaqqaf eh, kwalunkwe ħaġa li qiegħda tagħmel prevenzjoni huwa huwa intollerabbli li se jkun hemm sanzjonijiet imposti fuq il-Portugal. Dan huwa rikat l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tikkondizjona il-budget tal-2017 tal-Portugal. Għal darboħra dan jfisser illi irridu nwaqfu dan il rikatti irridu nerġaw niksbu l-sovranità monetarja u ekonomika banka, sovran, banka sovrana u bekk nkunu nistaw neħilsu mid-djun tana u kontrol tal tal tal tal tal-ekonomija. Sur Sebastian. Grazzi, President. Il-Ministru tal-Ambjent ta' Spanja qed jgħid li beda proċedura biex jiddikjara il-kurutur bejn il-Gżejjer Baleari u Valencia u Katalunja u dan se jiġi dikjarat area speċjali ta' importanza naturali. Hemm għatem permessi għal esplorazzjoni ta' zejt emma attivitajiet li qed jiġu organizzati li qegħdin jgħeddu il-futur turistiku anki ta' dawn iż-żoni. Il-Kummissjoni Ewropea għandha taġixxi il-gvern Spanjol emetta dawn il-permessi biksur ta' dawn ir-regoli Ewropej. L-Kommissjoni Ewropea għandha tisma l-xjenzjati u l-opinjoni pubblika, għax dan huwa periklu fiż-żona. Sokoraw. Si, grazie. Grazie, President. Fil-reġun tiegħi, fis-qallija, 5000 pjanti illi huma nieqsa li kienu joħolqu l-ossiġnu joħol u tħul kienu waslu kol għal xol. Dawn huma pjanti li kienu jiproduċu dan il-frott li għandi fidi, il-lumi. Aħna votajna dwar ehm, ftejmit ta' skambju kummerċali. Iżda qegħdin inwarbu il rekwiżiti ta' traċċabilità u forsi għaw kollegi li qatt ma' daqu e, l lumi minn sqallija u huma bekk laqtu settur sħiħ agrikolu u allura dawn huma setturi li ilhom e, jeżistu u mbagħad għandna wkoll id-direttiva ta' traċċabilità. U mbagħad qegħdin nirreferu wkoll għal klawżoli ta' salvagwardja u dawn huma wkoll miżuri li rridu nieħdu u nieħdu minnu fih. Grazzi. L-Onorevoli Borgesio poche settimane fa. Xi ġematilu kif tafu kien hemm terremot qawwi li laqa tlet reġuni f'pajjiżi u xifti tal-ħinilu smajt is-sindku ta' wieħed mill-komuni l-aktar li ġew mill-quta, sindku Piroti ta' Matriċi u għalli li jekk inti se titkellem fi Strasburgu fil-plenarja Meta nafu wkoll illi ġejja delegazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea hawnhekk araw illi dawn il-persuni jitkellmu direttament maħna sintki li nirrappreżentaw iċ-ċittadini. Ara li dawn jaslu u jaslu minnu fih għaliex Eh, dawn il-persuni ma jixtiqux jitilqu mit-territorju tagħhom. Ċertament issa ġej eh, għax-xitwa li se tkun diffiċli u allura irridu naraw li dawn jibdew mill-ġdid jaħdmu. Għaliex dawn il-persuni ovvjament għandhom għal album mhux biss it-territorju żdanki x-xogħol tagħhom ukoll. Bekk nittamaw illi nkunu nistgħu insalvaw it-territorju tagħhom, ix-xogħol tagħhom. L-Ewropa trid tagħmel dak li hemm bżonn isir grazzi l-Onorevoli Zarenopoulos. Grazzi. Dan l-aħħar, il-Kumitat tal-Petizzjoni tal-Parlament Ewropew ra eluf ta' vitmi tal-passat eh, nazista illi daw ġew miċħuda mid-drittijiet tagħhom. Għaliex kien hemm rifjut ta' ħlas għal danni l dawn il-persuni se jkun hemm ukoll sitwazzjoni fejn Anzi, kena situazzjoni fejn rappresentant tal-gvern ġermanis kellem f'konferenza stampa u um, għal u kol u għammetta li ma sarux dawn l-azzjonijiet. U għallura il-Greċa u kol kellom l-ikbar l-ikbar numru ta' vitmi wara l-gwerra u dawn il-vitmi għallura mill-ġdid qed u ukoll sara kbira u dawk li appoġġaw lil Hitler issa rebħu. Bekk irdu naċċertaw illi eh, danni eh, għal dawn il-persuni jitħallsu biex bekk eh, naħa Ġermaniża ma tissaħħax mill-ġdid il-Partit Komunista tal-Greċja tixtieq tiġġieled favur dawn il-persuni. Grazzi. Signora Boxcall. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena dispjaċuta illi il-Kommissjoni għamlet liberalizzazzjoni tal-viza għal l-Ukraini fl-Europa li mhux qed da dan ħafna migranti li qegħdin jiġu fl europa mingħajr eh, dokumenti hemm ħafna Ukreni li jistennew għal sigħat sħaħ biex jidħlu fl-Ewropa minkejja li jkollhom viża. L-Ukrajna qed tagħmel ħafna sagrifiċċji minħabba li qiegħda eh, timxi lejn id-direzzjoni Ewropea u għalhekk importanti ħafna li jkun hemm pjan budġetarju biex ikun hemm infrastruttura ta' tal-frontieri aħjar. Dan ikun mod tangibli ta' kif nistgħu ngħinu l-Ukrajina. Is-Sinjura Grappini, grazzi, Sinjura President, Kummissjoni, l-Unjoni Ewropea għandha kriżi ta' fiduċa serja wara li wara il-Brexit, wara l ġestjoni tal-immigrazzjoni ħażina, importanti li jkollna komunikazzjoni mill-Kummissjoni u li jkollna miżuri illi nżidu wkoll il-kwalità ta' ħajja titjib kif ukoll li jiġu rispettati l drittijiet tagħhom, però l kummissjoni m'għandix strateġija ċara li tista' tikkomunika liċ-ċittadini tagħna kif nistgħu nżidu din u ntejbu din il-fiduċja u nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar. Hemm fonti dedikati wkoll li anke ma sarux li ma, ma waslux għal stil ta' ħajja aħjar. Il-Kummissjoni għandha wkoll toqgħod attenta għal dispożizzjonijiet li suppost qegħdin inaqsu il- id-distak bej reġjuni differenti. Il-pajjiżi qed iħossu eh, diskriminatu din xi ħaġa li għandna nqisek iridu Ewropa eh, maquda. Skużani, eh, jidher li tkellimt malajr ħafna u anke tkellimt iktar minn minuta. Nkellim li jmiss. X'inhu l futur tal-Unjoni Ewropea l-kellim huwa s-sur Jafkovic wara l deċiżjoni tal-Brexit. Meta nisma il-kollegi tiegħi niftakar diskorsi li kont nisma' 25 sena ilu jiġifieri qabel sfaxxat il-Jugoslavja. Il-Brexit jista' jkun l-ewwel tarġa għall-isfaxxar tal-Unjoni Ewropea. Din hija xi ħaġa li ma nixtieqx li tiġri. Irridu nitkellmu fuq rabtit, rabtit aħjar anka l-modell konfederali jista' jkun il-futur tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma nibdlux il-politika wkoll f'din il-Kamra nkunu din nirriskjaw eh, sfaxxar u mhux suċċess. Grazzi. Muchas gracias. Acabo de venir del campamento de Calais y la situación allí es sinceramente vergonzosa. Jien għadni kif ġejt mill-kamp ta' Calais u situazzjoni eh, inkredibli. Il-popolazzjoni għeddejem eh, għada tizdiet u il zona tnaqset u koll u għal daqstantem iktar densità ta' persuni u anki e, triq li sejra lejn ir-Renju Unit hemmhekk qed jinbena ħajt e, illi finanzjat bi 17 miljon ta' euro dina hija reazzjoni tal-Ewropa għal miżerja ta' dawk li qed jaħarbu mill-gwerer u l-forza tal-forzi ta' sikurezza u l-budget illi qed jintefaq. Dina hija ħaġa fidejn il-populisti tal-lemin. Irridu natu drittijiet ġusti. Hemm hemm eluf u eluf ta' rifuġati fl-Ewropa u anki barra. Sur Terri Cabras. Grazzi, il-biraħ 11 ta' settembru tal-2016 kien hemm xi miljun ta' persuni f'Katalunja biex jiċċelebraw il-ġurnata nazzjonali u biex jitolbu l-indipendenza katalana. U il-biraħ għal ħammes sena għatma kienem talba daqshekk qawwija u sostenuta għall-indipendenza kif qed naraw f'pajjiża mal il-gvern spagnol kontra kull loġika demokratika mhux se joħroġ referendum bħal maġara fl-Iskozja għal daqstant il ma jkun jafqattek il-maġoranza ta' ċittadini katalani jridux l-indipendenza jew le. Jena nixtieq niċċelebra s-suċċess tal-beraħ, però nixtieq anki n-denunċa l-awtoritajiet Eh, Espanjoli imħabba l-atteġġament antidemokratika għax il-liġi mandiġ tiġġusata biex taħt kasbar il-demokrazija u l-espressjoni. Aħna u li dan jiġi rispettat dan id-dritt. Is-Sinjura Vomstrong. Grazie, Presidente. 2012. ħatma kiseb xejn mill-Brexit, dil-ġimgħa il-Ġermanja u Franza ħarġu bidea illi joħolqu eh, eżerċitu Ewropew. Il-Kummissjoni edha toħroġ proposti eh, fuq beneficju tal-qat u edin anki jamlu kull ma jistaw biex ikunem Eh, il-possibilità li l-Unjoni Ewropea toħro anki taxxi tagħha tiġbor it-taxxi eh, per eżempju taxxa fuq is-CO2 u affarijiet oħra. Sinjuri, il-Renju Unit għadhom ma bdiex il-Brexit u diġà n-nies qegħdin jaħsbu illi l-Unjoni Ewropea nistgħu nitolbuha kull marridu. Aħna ma tallimna xejn u ħanna ma nistaw nitalmu xejn. U referendum li mizdana si jurih. Grazzi. Polczak. Polczak. Grazzi, Signora President, tal-tajtna kelma. Jena, xtaqt, nifoka fuq suġġett illi neħi ix-xkiel tal-espressjoni fi Franza, per eżempju. Ġifiri, l-kwistjoni tal-burkini li n-nisa jilbsu, anki f'pajis pal-Franza. Jiena minix qed nitkellem bħala MEP, iżda bħala persuna interessata fil-prinċipju ta' sussidjarità li dan il-prinċipju jinżab. Jiena nemmen illi dawn il suġġetti m'għandhomx jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew jekk dawn għandhom xjaqsmu ma' kwistjonijiet domestiċi. Aħna għandna nifukaw fuq ix-xogħol tal-Unjoni Ewropea u m'għandniex imorru kontra il-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-Unjoni Ewropea għandha tkun entità li topera fil-mandat illi il-gvernijiet u ċittadini jixtiequ illi hija taħdem fih. Grazzi. L-Onorevoli Curtin Darling, grazzi President, għalli xirin ta' Sin Ewropea ta' finanzjament l grigal ta' Dan Unit minn fejn ġejja jena bejn l-2014 u l-2020 suppost kena nirċievu aktar minn 9 biljun euro finanzjament soċjali u reġjonali u dan huwa importanti l-ekonomija tagħna biex bekk ikonna eluf ta' impjiegi, ikonna żvilupp infrastrutturali, ikonna innovazzjoni u eċċellenza fir-reġjun. Wara l votazzjoni Brexit issa hemm biża' kbira illi u dan ir-reġun ukoll ikun eh, fi situazzjoni mwera. Aħna ċejna mweda li Brexit ifisser li aħna kun aktar onja u li dawn il-finanzjamenti jiġu protetti. Iżda ministri impenjaw ruħom biss għal eh, kontratti li ġew konklużi sissa biss. U allura nitlob il-Gvern ta' Renew Unit biex jiggarantixxi li l-finanzjamenti kollha jitwaslu u l-investiment fuq żmien twil f'reġunijiet bħal dawn ikunu investimenti garantiti. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Harkin. Grazzi. Tal-aħħar smajna uh, stqarijiet mis-sur Moskovici li qal li huma qed uh, jistenna li l-Irlanda twassal għal wedit tagħha illi wkoll nafu illi s sitwazzjoni hija differenti ħafna u kol pajizi edin jistennew biex jieħu parti mill-kejk u dak li jifdal għall-Irlanda se tkun biċċa kejk li tkun zaħira ħafna. U allura il-kummissarju Franċis tana għal li huwa sorpriż l-Irlandja ma ridiċ dawn il-flejjes fid dawl tal-kriżi. Dan huwa din hija l-istess kummissjoni parti mit-trojka li ġelitna li nieħdu aktar minn 60% tal-ispejjeż tal-kriżi u anki illi nħallsu id-detenturi tal-bonds u naħseb ħafna minnhom dawn kienu Franċiżi. U dana wkoll fakkarni f'dawk li kienu favur Brexit illi kienu qed jgħidu illi kienu se jfrankaw ħafna flus għall nhs Din hija xi ħaġa li tagħmel kummissjoni twiet u mbagħad ma twassal imkien grazzi. Sur Karti. Signora President, il-risposta għal-krizi tal-finanzi fl-Irlanda kienet bbażata fuq austerità kbira, però kien hemm ukoll pilastru il-nama bank illi ħadd ma immaġina kemm sa jkun ħażin huwa ċar illi dan il-bank ġie bbażat ukoll fuq aspetti żiena ħafna anke l-valur tiegħu huwa 72% inqas mill-valur tiegħu il- Nam għandu jkun sospiż il-gvern Irlandiż għandu bżonn jagħmel investigazzjoni dawk li jħallsu t taxxa fl-Irlanda ma jistgħux ikomplu jistennew din l-investigazzjoni biex ikunu jafu eżattament x'in il-verità wara dan wara din is-sitwazzjoni. Grazzi. Is-sur Carver Għanna ħafna teddidiet għal popolazzjoni tal-naħal fl-Ewropa, però għandna bżonn illi jkollna iktar attenzjoni fil-problema fil tal-ħanfuża tad-duqqas iż-żgħir, is-small hive beetle illi nagħmlu anke sforzi ta' redikazzjoni bħalma marajna fil-Kanada kif ukoll fl-Istati Uniti din il-ħanfusa s'edha fl-Italja u jidher li ħatibqa' hemm. Signora President, jiena nixtieq li jkollna eh, proibizzjoni fuq l-esportazzjoni tal-Queen eh, Bees mill-Italja. hemm ħafna li qegħdin jappellaw għal dan u s-salek għanna bżon nieħdu azzjoni qabel ma jkun tard iżejjed. Grazzi. Is-sur Statina. Grazzi. Signora President, l-elezzjonijiet fir-Russja ta' 18 ta' Settembru se jsiru mhux biss fil-Federazzjoni Russa manka wkoll fil-Krajmija xi ħaġa li qiegħda tipprova toħloq leġitimazzjoni tal-referendum tas 16 ta' Marzu ta' l-2014 din hija parti mill-kampanja ta' propaganda tal- Russja u anka turi ċerta disrispett għal liġijiet internazzjonali kif ukoll tal rezoluzzjoni tal-ġnus maquda il-Krajmija Krajmija hija parti mill ukraina u jekk noħolqu dubju fuq dan inkun qegħdin niddisrispettaw is-sovranità ta' nazzjoni. Is-sur tagħna Ċesku. Grazie President. Kollegi, Brexit anke kadu ma seħx wassal twissijiet minnaħa tal-imsiħba internazjonali Il-gvern Ġappuniż esprima anki biza fuq il-investimenti Ġappuniżi fl europa il-investituri ġappuniżi jitkellmu fuq emma u qed jesprimu riservi fuq il-ħidma tagħhom ma' din l-aġenzija. Il-proposta tiegħha hija illi il-headquarters ta' għanda għanda għanda neħuha mill-Renju Unit u mpoġġuha fir-Rumanija biex bekk il-Brexit mhux ħatwaqqaf il attività Il-Rumanija għanda tradizjoni f'dan il-qasam u jina nishtiq ninaqat ma tqarrija bil-miktub fuq dan is-suġġett. Issa wasal il-moment li il-membri tal-Parlament Ewropew jgħidu illi għanna bżon ta' eh, Unjoni Ewropea qawwija fejn kulħadd għandu l-istess fiduċja. il-gvern Ingliż et issa jizomuna fil-dlam fuq il intenzjonijiet għal-futur tana. Il-gvern huwa maqsum Brexit means Brexit. ċifisser għannis tal-Irlanda, tal-Iskozja u tal-Galles? Ma jafux u edha tamil ħażin għal komunitajiet u għal negozji irridu il-gvern Ingliż għandu joħroġ modi kif il- Ix-xewqa demokratika ta' dawn il-persuni il persuni fil l-oħra ta' Renju Unit esprimew eh, il-attivisti eh, il- eh, bdewa partiti politiċi eh, kolla għalu li jridu jibqaw em mieta ta' eluf ta' eh, persuni fil-Irlanda ta' fuq għanna passaporti tal renjun tal-Unjoni tal, tal, Ewropea, dan ifisser li jemżon nibqaw. Esur Shaki. Waħda mill-problemi prinċipali tal-Unjoni Ewropea ti rigwarda l-autentiċità. Sena li għaddit kien hemm dibattitu fuq il-minoranzi u dan id-diskutejtu ma' Sur Mormans u għar rakkomandani li noħroġ bi proġett biex najt xkienu l-problemi li għandi u l-Komissjoni Ewropea kienet pozittiva ħafna kif ukoll anki l-Kumitat Libe. Kien hemm deċiżjoni tal-Parlament tal f'Diċembru u bħala riżultat dan il-programm jirċeva uh, eh, miljun ta' euro. Il-programm jismu Europe United in Diversity. Jena weduni li l-proċedura tibda f'jannar un bat qalu li f'april un bat qalu li f'settembru. U xej ma ġara sista u dina ma nistax naċċettawa. Il-Kommissjoni mhux qed taġixxi kif suppost u jien nixtieq ngħidu dan u nittama illi e, e insibu soluzzjoni kalla morant il-medja. L-Onorevoli Negrescu, grazzi. Illum l-istudenti jmorru lura l-iskola. U naħsbu tassew illi qed nofru ċejjini tajjeb għat-tfal tagħna għax l-edukazzjoni titqis bħala spiża iżda din hija xi ħaġa li hija ta' investiment għal ġejjieni. Dan l-approċċ ifisser illi aħna niffinanzjaw ċifri u mhux studenti, isna persuni responsabbli mill-kontabilità u it-tfal tagħna jintilfu fil-burokrazija. Bekk kien hemm proposti biex naraw illi nieħdu deċiżjoni li tappoġġa tassew il-ġenerazzjoni tal-ġejjini. Jiena nħossi li bħala MP Zazuh għandi dmir ngħidilkom li Zazah Rumeni jridu li l-edukazzjoni tkun kompetenza tal-Unjoni Ewropea, priorità tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. L-Onorevoli Deli. Grazzi, Signora President hemm it-talba li l-Balkani tal-Punent jingħaqdu fl-Unjoni Ewropea. U rridu noqdu attenti għaliex aħna wkoll qegħdin naraw illi ikun hemm però ħidma mill-qrib ma' dawn il-pajjiżi. Il-preżenza ta' valuri demokristjani fir-reġun huwa importanti u dan rajnieh Eh, bl-elezzjoni tal-bira, iżda Pepe eh, u kol kienet u kol attiva u kol fi situazzjoniet fil-Bosnia Herzegovina u Macedonia u jina nisħa u kol l-ambizjoni tal-partit illi ikun parti mill-PPE fuq din it-talba se naraw l-aħħar deċiżjonijiet novembru li ttieħdu. U allura ikonna sħubija b'saħħitha fil-PPE li se l-ambizzjonijiet tal-PPE eh, biex ikonna stabilità fir-reġun. Grazzi. Grazzi biex nikkonkludu l-Onorevoli Sojdrova. Grazzi, eżis kollegi. Jiena deċidejt illi nitkellem dwar it-tensjoni li nfaċċaw rigward tat-Turkija bħala membru wkoll tal-Kumitat Rilevanti jiena wkoll ġejt nistidna li nżur it-Turkija ġimgħa d-dieħla za missjoni ġiet ikkanċellata minħabba s-sitwazzjoni attwali fejn is-sigurtà mhijiex garantita u mhux se nkunu nistgħu nsuru l-istituzzjonijiet ippjanati. Dina twassalli biex inkun ansjuża u ninkwieta għaliex edin u kol naraw illi Turkija irridu arranġamenti għal nuqqas ta' viza u anki aħna nkwetati dwar is-sitwazzjoni fit-Turkija. Bekk jiena nixtieq illi il-ftejm ma' Turkija jiġi rispettat u importanti illi Turkija zom mal kondizjonijiet. U jekk aħna nibżaw nivvjaġġaw lejn it-Turkija jekk ma nirċevux l-informazzjoni meħtieġa dwar sigurtà, allura ma nkunux nistgħu aħna nneħħu rekwiżit tal-viża. Grazzi. Grazzi ħafna tgħid il-President. Is-seduta li jmiss tkun għada fid-disa ta' filgħodu l-agenda ġiet publikata u huwa disponibbli fil-website tal-Parlament. Is-seduta tintemm hawnhekk, is-sena tat-tajba lil kulħadd.